Missa nkomplu bil-voti għal modifikazzjoni tal-European eh, uh, Globalization Adjustment Fund. Votazzjoni nominali. Telos ċifoporijas. Votazzjoni fetħet. Għal ed mela għaddit il-fuq mill-maġġoranza tal ħarra Tlita minn kull ħames votanti. Naddu issa rapport li jmiss, rapport kofr. Ek joġbok. Parakallu, ekħed dollogu. May I uh, have a technician, please? Ek joġbok jek tista tibatti tekniku għax il magna ta' votazzjoni mux għed tiffunzjona. Rapport koħ biex nżidu s sigurta tal-vetturi fl-Unjoni Ewropea. Votazzjoni nominali li fetħet issa. Liks biex faforijas? Votazzjoni għalet. Għaddi. Nkomplu. Edafikes tipologijes. Il-rapport Mihajlova. Il-tipologiji ta' territorju. Il-Kumitat ta' um, Dizvilup reġjonali, votazzjoni nominali li fetħet, nemenda numru għada. Votazzjoni għal għed Għaddit. L-ewel qari ġatem, rapport Meissner, l-arfin tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjonijiet u xmajjar. L-emenda wieħed tita wieħed, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għalek. Εγκρίνεται η πρώτη ανάγνωση. Αντίτ. L-ewwel qari tem issa rapport Sanalova kooperazzjoni għannaqra e titlu mbagħad ntiku l-opportunità kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal liġi ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Signora Reda, tixtieq titkellem għal eh, fisem il-ħodor. Grazzi ħafna President, jien nixtieq nipproponi li l-Kamra li jivvotaw fuq l-emendi mm, l-ewwel um biex eh, nagħtu l-opportunità biex ndaħlu s-sitwazzjoni tal-Parlament fuq pożizzjoni ħawija fuq id-drittijiet tal-konsumaturi. Eh, smajna r-proposta tas-Sinjura Reda, il-rapporteri xi jitkellem fuq da? Le. Tixtieq titkellem is-Sinjura Sanalova. Grazzi ħafna, President. Jiena kontra din il-proposta għax bħala rapporter. Jiena nipproponi li nivvotaw fuq il-ftejim aħari li huwa il riżultat ta' trilogu. Smajna eh, l-kellima mela eh, minu favur is-Sinjura Reda, minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela jen niċċekjaw, li tixtiqu niċċekjaw. Naħseb li il-riżultat kien ċar. Mela, niftaw, niftħu l-votazzjoni elettronika. Votazzjoni għal-ed. il-proposta ma għaddiċ. Mela issa inkomplu l-emenda 1-5-1, votazzjoni nominali li fetħed. Votazzjoni għalet. Għaddit. L-ewel qari eh, temmejni. Melissa nkomplu. Il-rapport Garcia Perez. Um, l-użu ta' strumenti ta' politika ta' koezjoni mir-reġuni biex tiġi indirizzata t-tibdil demografiku. L-Onorevoli Garzia Perez tistiq titkellem. Grazie ħafna President. L-Europa qed l 80% il-popolazzjoni qed infit 20% tal-territorju. Mezz żoni eh, eh, rurali qegħdin eh, jiġi abbandonati. Jien nixtieq nippreżenta li din il-Kamra li natu attenzjoni għad dikjarazzjonijiet tal-dikjerzjoni tal-dibattitu tal-delegat Mikel. Dawk li huma responsabli li ma li l-żoni rurali qed jiġu abbandonati huma n-nisa għax ma jibqgħux fid-djar eh, fej ikollhom fej ikun ikollna t-tfal. Naħseb li dan huwa insult lil-nisa għal dawk in-nisa li jiddeċiedu li jkunu ħilsin li kollhom il-libertà. Huwa insult għal dawk in-nisa li iddeċidaw ikunu ħilsin biex jaħdmu fid-dar jo barra. Aħna deċidejna li nkunu ħelsin jekk jridu sinsiru ommijiet jew le, għalhekk kiena nitlob lill-Presidenza biex jistudjaw daw dikjazzjonijiet jekk biex naraw jekk hux possibbli jkun hemm xi sanzjonijiet għax huwa kompletament mhux aċċettabbli. U jien nixtieq ngħid lill-onorevoli membri li verament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 L-Onorevoli Golnish, point of order. Grazie, Sir President. Jena, nishta għamil point of order fu l-artiklu ta' sanzjonijiet fuq il-deputati. Jena mux dejjem naqbel ma' l-opinjoni ta' Sir Coven, imma peress li dan huwa deputat anzjan fil-Parlament ikolli ngħid li jiena pjuttost imħasseb dwar il-xejra repressiva li qed naraw dejjem aktar spiss hawnhekk drabi oħrajn il-President u l-Burro tal-Parlament setgħu jissanzjonaw biss għal dawk id-deputati li kienu verament ifixklu b'mod serju x-xogħol tal-Parlament u Eh, issa min jgħid affarijiet li mhux suppost jgħidu eh, min se jiddeċiedi dwar xek xi ħaġa għax suppost li tingħati jew le u min se, anke din hija xi ħaġa perikoluża ħafna ah, U dan u kol, et naraw il-mandat tar res Ewropew li qed tintuża eh, kontra persuna il jena ma naqbilx miegħu, ma naqbilx mal-indipendenza ta' Katalunja, imma s-sur Puigdemont issa inħareġ mandat tar res Ewropew għalih. Issa din il-persuna hija żgur mhux forsi refugġat politiku u ma naqbilx li mandat tar res Ewropew għandu jinħareġ għal persuni ta' din il-kategorija. Kirja Garcia Perez Onorevoli Garcia Perez. Bħala President, nati il-President u l-Buro il-proposta tijak biex jistudjaw id-dikjarazzjonijiet ta' Sir Corvin Mikkel U għana dan għanamlu għal fost il-kompetenzi tijaj bħala Vice President u għali nil-defendi l-egwaljanza ta' zewċ ġeneri. Jina għana namel dak li għetti proponi. L-Onorevoli Korvi Mikkel jixtieq jitkellem. Eh, panie Przewodniczący, eh, President. L-Onorevoli Garcia Perez għam l ċaħġa li hija skandlu kbir, hija kontra l-libertà ta' espressjoni, dan huwa il-pilastru tal-Unjoni Ewropea. U l-Buro għandha teġixxi kontra dan Matul il-votazzjoni tat test, il-votazzjoni nominali issa ħan votaw. Votazzjoni fetħet. Votazzjoni għalet. Għaddit biex nalqu l-rapport Ludfixen u pjantazzjoni eh, dwar is-servizz finanzjari għal konsumaturi. Għan votaw fuq il-test ġenerali, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-ed. Għaddiet. Grazzi ħafna. Issa nkomplu u naddu għal l tal-vot.